tal-Aġenzija Spazjali Ukrena. Issa ser ngħaddu għal voti. Però qabel is-Sinjura Elisa Ferreiro waqfet il-mandat tagħha rtirat u rridu nsibu xi ħadd l ewwel sal-21 ta' ġunju tajt il-President. Issa, hemm il-,